aħna kellna il-Komissjoni se terġa' tiġi tersaq il qoddim biex eh, tkun tista' tikkontribwixxi għal dan il-ġlieda kontra il-skar tossiku. Grazzi, jieti President, grazzi l-kull minn baqamana sa sissa għaxjuri id-disciplini li xi parlamentari għandhom. Mela naġġornaw, sada fil-ħodu, 11 ta' Mejju, għandkom l-agenda l-agenda ta' għada tistaw fuq is-sit elettroniku nalqu is-sessjoni għal-lejla il-lejli tajjeb saħħa.